President. Il-President. Wow. Tabi so. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Loda tajba, signori, nishtir niftaħ il sessjoni tal-lum ta' tlieta L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dikjerazzjoni min-naħa tal-Kunsill dwar il-bażi ġuridika tal-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen. Nixtieq ngħidulkom b'mod espliċitu issa fil-bidu ta' din il laqgħa li dwar din id-diskussjoni maħniex ħajkollna proċedura catch the eye. Nerġa' nirrepeti maħniex ħajkollna allokazzjoni ta' ħin għal catch the eye għal matul din id-diskussjoni.